favur kontra astensjonijiet Ħa niċċekkja. għaw ħafna minnkom mhux qegħdin eh, tivvutaw isa wasalna fl-aħħar nagħlaq il-vot u dan ma jgħaddix it-test oriġinali tal-premessa q favur kontra astensjonijiet ma tgħaddix ħa niċċekkjaw għax jridu tiċċekkjaw. Niftaħ il-vot. Nagħlaq il-vot. U din tgħaddi, skużawni, premessa għar dawk favur kontra astensjonijiet ma tgħaddix il-premessa S dawk favur dawk kontra astensjonijiet ma tgħaddix il-premessa V permezz ta' vot nominali. Ħanala il-vot u din ma tgħaddix. Issa nivvotaw permezz ta' votazzjoni nominali fuq il-premessa X. Nagħlaq il-vot. u din ma tgħaddix permezz ta' żewġ voti qabel il-vot aħari ħanitlobkom biex min mhux ħajparteċipa fl-ispjegazzjoni tal-vot biex toħorġu mill-awla ħalli aħna nkunu nistgħu nkomplu bil-ħidma tagħna u oħorġu bil-kwiet. Ir-reżoluzzjoni kollha kemm hi permezz ta' votazzjoni nominali miftuħa nara il-vot u r-riżoluzzjoni tgħaddi u nifraħ għalhekk lill-rapporter issa l-ispjegazzjoni tal-vot min mhux ħajjipparteċipa jekk jogħġobkom oħorġu bil-mod Colleagues, we now come to the explanation of the votes. Uh, the first is the report of Mr. Marwa l-ispiegazzjonijiet l-ewwel rapport Vim van de Kamp eh, sewqan autonomu fi trasport Ewropew l-ewwel ngħaddi l-kelma l-Onorevoli Meja. Thank you, Mr. President. Grazie ħafna, President. Jiena nilqa dan ir-rapport fuq is-sewqan autonomu l-ġimgħa li għaddiet kelli pjaċir il-President, il-President, Onorevoli Meja, Sinjura Meja, jiddispeċini, neġantik il-kelma li tibda mill-ġdid, imma mill-ġdid kollegi jekk joġobkom. Itilqu mill-emiċiklu imma fiskiet ma nistawx nisimgħu li sinjura Meja jekk joġbok ibda mill-bidu, Onorevoli Meja. Grazzi, President. Jina nilqa dan ir rapport fuq is sewqan autonomu. Il-ġimma li għaddit kelli pjaċir illi mort eh, Milbrook f'Bedfordshire, kostitwenza tiegħi huma investow fl-infrastruttura ta' stjar Eh, biex jagħmlu supercharge tal-konnettività ta' vetturi autonomu u l-viżjoni tat teknoloġija għall vutur hija fejn aħna nirilassaw eh, fil-vetturi u nsuqu b'mod effiċjenti lejn id-destinazzjonijiet tagħna mingħajr kollużjonijiet, mingħajr traffic jams. Ovvjament biex tkun realtà għandna bżonn illi komunikazzjoni bejn il-vetturi u l-karozzi kollha għandhom bżonn jitkellmu l-istess lingwa mhux se jkun hemm kabini tal-interpreti jew il-headphones u għalhekk jekk l-standards tal-industrija ma jistgħux jiġu maqbulin mill-industrija dwar l-Unjoni Ewropea bżonn tagħmel xi ħaġa u għalhekk nilqa' din it-talba fuq il-Kommissjoni li tipproponi qafas regolatorju għall konnettività għal vetturi li jkunu awtonomi għal kollox. Grazzi ħafna, issa l-Onorevoli Messerschmidt għal minuta. Eh, grazzi, President. Jiena nixtieq ngħid illi l-Unjoni Ewropea kienet il-mutur ta' karozza għal ħafna snin. Nistgħu anke nirgazzjaw eh, Dipartiment Amerikan ukoll għax eh, u wkoll jista' jfaċilita l-ħajja għalina hawnhekk fl-Ewropa ma bżonn ir regolamentazzjoni tagħna u min-naħa Ewropea aħna qegħdin nitwadbu f'ħaġa li qasbis nafuha, ma nafux is-software laqas il-hardware. Tajjeb li nkunu fuq l-avangwardja, ħaġa sabiħa ħafna il nitkellmu fuq il-perspettiva futura li nkun nista naqra l-gazzetta waqt il-vettura awtonoma qed s-soqi imma hemm bżonn naraw x'qed jiġri fl-esperjenza Amerikana u l-inċidenti li kien hemm għandna bżonn inrasnu ftit. Issa, l-Onorevoli Zdrojewski għal minuta. Grazzi ħafna President, nixtieq infakkarkom id-dibattitu li kien hemm f'dan il-Parlament fuq is-sistemi tal-armi awtonomi. Issa qegħdin nitkellmu fuq sensiela sħiħ anzi fuq eh, qasam eh, ġdid eh, tamir awtonomu illi joħod xi ftit mir-regolamentazzjoni attwali tagħna jiena mħasseb illi wasalna tard mill-ġdid. F'dan ir-rapport ma kienx hemm diskrepanzi kbar bejnietna r-rapport ġie adottat u nistgħu nittamaw li sal-2020 din tkun is-sena fejn il-Parlament il-ġdid ikun jista' jadotta f'waqtu sistema legali ġdida illi tippermetti l-iżvilupp ta' teknoloġiji ġodda. Howard, Howard, sorry. Revle Howard, grazzi ħafna President. Iva, jiena nilqa dan ir-rapport u l-approċċ wiesa li l komissjoni Jurova tagħna fisret il-ġimgħa il-bieraħ frigwad tal-qafas u l-appoċ għal eh, teknoloġiju u anki l-implikazzjoni soċio ekonomiċi tal- tal-karozzi mingħajr is-sewwieqa l-argumenti huma familjari u l-abilità li nadottaw teknoloġija huwa fattibbli il-xewqa biċċar tal-teknoloġija tal-kumpaniji bħal Google u l-Amazon u oħrajn li nneħħu l-dipendenza fuq il-bnedmin għandha applikazzjonijiet iżjed fil-fond iżda hemm pilastru ieħor l-aċċettazzjoni tal-pubbliku ta' dawn il-vetturi. Il-pubbliku huwa lest jaċċetta l-vetturi autonomiku jekk ikollna sigurezza anke fil-kwad tal-passiġġiera dan fuq il-titjiriet iżda il-karozza tirrappreżenta l-libertà u l-politiċi se jkollhom jwieġbu din il-mistoqsija fil-ġejjeni jiena nkun nistansu il-karozza tiegħi kull fejn irrid immur Grazzi ħafna. E, li misuwa l-Onorevoli Schenfeld. Għal-minuta, ovvjament. Grazzi ħafna, President. Dan l-aħħar rajna żviluppi fit teknoloġiji digitali. M'hemmx possibilità li nerġgħu lura u bekk l-Ewropa għandha tmexxi iżda biex dan iseħħ. Għandna bżonn ta' investimenti fl-infrastruttura, tal-toroq fil-konnettività. Kif ukoll? Ir-regolamenti xirqa anke biex eh, inkopru l-kwissjoni tal responsabilità jekk ikun hemm aċċidenti. Importanti li nkopru wkoll l-intelligenza artifiċjali u r regolamenti se jkunu importanti ħafna hawnhekk biex neliminaw il-resiċenza pubblika u anki l-bizat tal-pubbliku. Grazzi ħafna, Signora Klun, issa għal-minuta, grazzi ħafna, President. Nilqa dan il-rapport, importanti ħafna, illi nindirizzaw u naraw il-kwissjonijiet Eh, marbutin u anki il-vantaġġi u żvantaġġi f'rigward ta' dawn il-karozzi bla sewwieqa dawn se jitlu fis-suq diġitali wara l-2020 u dan malajr u mbagħad jespandu għal trakkijiet u anki għal vetturi tal-utilità wkoll. Iżda hemm ħafna kwistjonijiet li rridu nindirizzawhom jekk il-konsumaturi se jkollhom fiduċja f'dan il-qasam is-sigurezza anki u l-privatezza tad-data hija huma importanti ħafna s-sigurezza tal-bnedmin anki u l-istandards tekniċi tal-vetturi għandna għandna bżonn responsabiltajiet tal-apparaturi eh, min huwa responsabbli u x'inhuma l-kwistjonijiet etiċi involuti jekk se nimxu l qudiem f'dan il-qasam hemm ħafna kwistjonijiet li għadhom jiġu indirizzati u dan jista' jsir eh, hawnhekk u fil-Parlamenti Nazzjonali biex niżguraw li konna aċċettazzjoni li l-pubbliku jaċċettaw dawn il-vetturi atoliku. Grazzi, Polċa kal-minuta. Grazzi ħafna President li tadil il-kelma mela jina appoġġaj dan ir-rapport għaliex ħassejt illi huwa jkopri l-oqsma rilevanti kollha u jkun diffiċli li tiddetermina dan is-suġġett għaliex dan jorbot mal-ekonomija mal-ambjent kif ukoll l-innovazzjoni u anke t-tnaqqis tal-emissjonijiet jiena naħseb li għandna bżonn regolament f'dan il-qasam u hemm bżonn ukoll li jkun hemm inċentivi għall-kumpaniji għall smes sabiex dawn ikunu jistgħu Eh, jappoġġaw eh, dan il-qasam ħalli aħna nkunu fuq quddiem eh, net f'din l-industrija għaliex u sas aħna ma nnexxinix nagħmlu dan. Importanti li din hija direzzjoni li aħna nieħdu għaliex hija l-aħjar direzzjoni sabiex ikollna dawn it-tip ta' vetturi. U anke responsabilità legali għal ħsara hija importanti ħafna u rrid ikun hemm konnessjonijiet tajbin jiena favur il-ġlieda kontra l-żieda tal-karozzi fit-toroq tagħna u għalhekk din is-sistema għandha tiġi implementata wkoll fuq il trasport pubbliku. Grazzi ħafna Sassur Hanen. Grazzi ħafna darba li jmiss tkunu qegħdin f'xi belt ħarsu daqsxejn madwarkom u għoddu kemm hemm eh, min qiegħed isuq eh, li jagħmel lejxin tiegħu mis-sewqan min isuq tal-linja min isuq taxi u b'dan il-mod eh, tinduna kemm jaħdmu nies f'dan f'din l-industrija meta dan it-tip ta' trasport se jkun realtà ħajntilfu ħafna xogħlijiet u ovvjament dan sa jwassal għal tħassib bħalma smajna però dan eh, dan ma jfissirx dan eh, jeħlu il-ħin hemm ħafna nies li tilfu xogħolhom minħabba t teknoloġija u minħabba U fl-aħħar mill-aħħar iktar hawn nies impjegati milli kellna fil-passat minkejja dawn l-iżviluppi teknoloġiċi. Dik hija l-bidla eh, tal-modernità dejjem noħolqu standards ġodda u iktar impjiegi. Ħares madwarek u eh, ifhem kemm intfortunat li tgħix fid-dinja tal-lum. Grazzi ħafna is-Sur Ħanen issa s-Sur Kelly. Grazzi ħafna President, Jiena votajt favur dan ir-rapport għaliex nemmen illi huwa suġġett importanti ħafna b'mod partikolari għaliex tant għandna progress li nistgħu nagħmlu anke ħidma li tissir sabiex aħna nleħqu maċ-Ċina mal-Ġappun u anke mal-Istati Uniti illi qegħdin ħafna quddiemna eh, fir-riċerka u anke fir-regolament dwar dan il-qasam it-teknoloġija fil-qasam tat trasport u loġistika għandha ħafna potenzjal għall iżvilupp tal-futur, speċjalment pereżempju f'pajjiżi fl-Irlanda fejn aħna niddependu fuq il-netwerk tat trasport tagħna għal ħajja soċjali u ekonomika tagħna. L-użu ta' drones, pereżempju, anke għandna trasport eh, pubbliku. Dawn kollu ma' possibiltajiet għal dan is-suq Ewropew u hemm bżonn ta' dawn it-tip ta' vetturi għalhekk iridu nkunu lesti għad fadal ħafna eh, riċerka li trid issir speċjalment fid-dawl tal-programm Horizon 2020 li jmiss. U għalhekk iridu naġlu daqsxejn fil-progress tagħna. Grazzi ħafna issa rapporti li jmiss li huwa dak tal-użu tal-vetturi mikrijin mingħajr sewwieqa eh, għat-trasport tal-merkanzija l-art. Onorevoli Schmidt. Grazzi ħafna, President. L-elezzjoni tal-2014, it-trasport u t trasport tal-merkanzija kien suġġett importanti ħafna l-kabotaġ kienet kelma illi kulħadd kien qed jitkellem uh, fuqha pereżempju f'Danimarka. Konna tkellimna fuq il-kollaborazzjoni u kif wieħed jista' jkun f'stat membru eh, jirreżedi f'stat membru u ma timur jaħdem stat membru ieħor, tkellimna fuq il-kompetitività sleali, imma kien hemm ħafna stennijiet illi eh, fuq id-dibattitu tal-kabotaġ. Imma kien hemm nies oħra illi kienu dappost disappuntati ħafna żguraw illi xejn ma ġara u li ġara qabad it-triq il-ħażina. Il-proġett tal-Unjoni Ewropea jinstab fuq il-binarju ħażin u aħna qegħdin imbeddin ħafna mir-realtà. Grazzi ħafna. Isra Onorevoli Zdrojewski, grazzi ħafna President. Is-sena l-oħra il-President tal kumitat Trans qal illi il il-Konsil mhux se jkun lest jiddiskuti dan il-fajl. Imma aħna proċessajna dan ir-rapport u l-emendi 28 u 34 huma negattivi. U għalhekk nittamaw illi dan il-file se jispiċċa bħala deċiżjoni tal-Kunsill. Issa għandna bżonn impoġġu pressjoni fuq il-Kunsill biex jinsabu soluzzjonijiet kemm jista' jkun malajr għax huwa importanti ħafna għall-ekonomija tal-Ewropa. Grazzi ħafna għall minuta l-Onorevoli Seinfeld. Grazzi ħafna, President. Għal deċenni sħaħ inna naħdmu fuq is-suq komuni tal-Unjoni Ewropea imma s'issa dawn it-tliet movimenti ta' merkanzija nies u servizzi huwa regolamentat b'mod eċċessiv. Dawn ir-regolamenti e, e, qegħdin ixekklu l-ċaqliq ħieles għaċ-ċittadini tagħna. Jiena nkun favur affarijiet bħal dawn, jiena nkun favur ta' liberalizzazzjoni tas sistema ta' kiri ta' vetturi mingħajr sewwieqa tkun ħaġa tajba għall-Ewropa l-iżvilupp ekonomiku tal-Ewropa dan joħloq postijiet ta' xogħol u ġid għaċ-ċittadini tagħna. Nixtieq nżid li jiena kontra l-limitazzjonijiet li jiġu mill-pakkett ta' mobilità. Grazzi milli qed nifhem Sir Hanan telaq mill-Kamra u bekk ngħaddu fuq ir-rapport ta' sinjura Milnar għal mainstreaming ta' ġeneru fil-Parlament Ewropew. L-ewwel sur Massachusetts. Grazzi ħafna President. Darba wara oħra rajna fil-Parlament Ewropew id-dibattitu fuq il-dibattitu eh, rezoluzzjoni zbieħ fuq l-ugwaljanza bejn il-ġeneri, waħda wara l-oħra. ħaġa tajba din iżda l-affarijiet mhumiex qed eh, jibx il-qoddim bħeffa għandna Pirkeskot il-Danimarko il- danimarko il tal-Parlamentana għanna l-Prim Ministru li kien hija mara, il-Kummissarju eh, hija mara, il-Reġina u kol Sovrana hija mara ovvjament. Iżda issa għandna president il-presidenti ta' tliet istituzzjonijiet, l-ICP, kollha li sibi kollha ġil eh, Suppost, aħna nasbu li dan għandu jkun il-punta u lini fil-rapport, dan għamux il-kas jitkellmu dwar eh, il-lingwa neutrali fil għata ġeneri, il-stereotipi eh, u affarijiet ridikoli oħra minn fuq ma jattakaw il-problema minn qalba. Grazzi ħafna. Kellimni Mr. Piotrowski issa. Grazzi ħafna f'dan ir rapport fuq il-mainstreaming tal-ġeneru fil-paragrafu 15 eh, nitkellmu dwar il-lingwaġġ um, neutrali fil-parlament. Fil e, Skont il-linji gwida tal-sena li għaddit kella um, Paris Trump dwar kif tuża l-lingwaġġ frigwat tal-ugwaljanza bejn is-sessi. Ħaġa stramba hawnhekk hija li hawnhekk nilqgħu pubblikazzjoni simili ehm, ppubblikat fl-2008 bl-istess titlu. Dik il-pubblikazzjoni l-antika ġiet irtirata malajr għax f'ħafna pajjiżi dawna dawn regolamenti konna jusin bħala assurdi, jina ma naħsibx li l-LGBTIQ ehm, jikwotaw dak li rappresentat ħażin u għalhekk jiena votajt kontra. L-Onorevoli Krupa sal-minuta. Grazzi ħafna. Jiena votajt kontra dan ir-rapport fuq il-mainstreaming tal-ġeneri fil-Parlament Ewropew mhux għax jiena kontra it-trattament ugwali tan-nisa u l-irġiel iżda għax ma naċċettax l-idea u din id-definizzjoni tal-ugwaljanza. Naħseb li huwa importanti illi illi tkunu tafu illi nisa huma differenti mill-irġiel. b'rispetti differenti. Nistgħu nitkellmu dwar rwol tal-ommijiet. Tal fil-ħajja tat-tfal, etc. Ma nistax nittrattaw in-nisa bl-istess mod kif nittrattaw l-irġiel. In-nisa jista' jkunu eh, omijiet responsabbli għax hija l-vokazzjoni tagħhom. Dziękuję bardzo pani. Il-kelima li jmiss, grazzi ħafna President. Sinjuri, jiena votajt kontra dan ir-rapport għaliex ħassejt illi fih jinkludi ċerta mm, kwistjonijiet li jiena ma naqbilx magħhom pereżempju għandna nieħdu l-azzjonijiet kollha li hemm bżonn sabiex aħna niġildu l-isfruttament sesswali iva eh, naqbel u aħna kontra dan it-tip ta' sfruttament u din il-vjolenza però eh, sfortunatament inħoss li f'dan ir-rapport hemm din il-perspettiva l-ideoloġija eh, xellugija illi tista' tippromovi eh, l-idea tal-LGBTQ li jiena ma nixtieqx illi jkunu hemmhekk fuq din in-newtralità tal-lingwa jiena naħseb li issa ħbatna mal-ħajt eh, ġifri issa qegħdin anke nipprovaw nkarbabsu kif nużaw il-lingwa u naħseb dan iż-żejjed kollu żejjed bżonn ukoll li l nisa jkunu jistgħu jinkludu wkoll ir-rwol tagħhom tagħhom grazzi ħafna tal-kelma jitkellem il-kelliem li jmiss is-sur skripek il-tifsira tal-ugwaljanza bejn is-sessi inbidlet ħafna minn l-ewwel darba li semmejniha hawnhekk l-ewwel konna nħarsu lejn il-differenza bejn is-salarji eh, bejn in-nisa u l-irġiel iva din hija ugwaljanza li rridu nħarsu lejha però min-naħa l-oħra rridu eh, nifhmu l-approċċ tan-nisa fuq il-post tax-xogħol u anke kif huma jistgħu anke jikkontribwixxu għaliex jġibu l-paċi fuq il-post tax-xogħol. Għalhekk eh, u hawnhekk xi kultant l-irġiel ikunu iktar viżibbli jidhru iktar, pereżempju fl-istituzzjoni bħal din, in-nisa għandhom jingħataw iktar saħħa aħna mxejna hinn minn dan id-dibattitu qegħdin inħarsu lejn il-preżenza tan-nisa f'kull korp tal-Unjoni Ewropea u l-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea kulħadd għandu jipparteċipa iva n nisa għandhom jipparteċipaw fl-istituzzjonijiet għandna nirrispettawhom però għandna nitkellmu iktar ukoll dwar rikonċiljazzjoni bejn il-ħajja tal-familja u tax-xogħol il-kelliem li jmiss mhux qiegħed hawnhekk jiġifieri s-sur ħanen u għalhekk għandi l-kelma lis-sur kelly mela jiena votajt favur dan ir-rapport għaliex inħoss li għandu messaġġi tajbin eh, f'dan ir-rapport kontra diskriminazzjoni ta' kull tip xi ħaġa li mhix aċċettabbli hawnhekk fil-Parlament Ewropew l ugwaljenza ta' sess jekk ma tiżistix f'istituzzjonijiet bħal tagħna mela allura kif nistgħu niżguraw li din tkun fis-soċjetà iktar wiesa' jiena nilqa' l-kisbiet li saru matul dawn l-aħħar snin U issa nemmen li qabel elezzjonijiet Ewropej dan huwa l-aħjar żmien sabiex aħna nuru kif nistgħu nitjiebu taħt il-mandat li jmiss. Azzjonijiet tajbin li saru l-Parlament riċentament kien il-programm ta' taħriġ eh, għal Eh, MEPs fuq dawn il-kwistjonijiet jiena għamiltu dan it-taħriġ u naħseb li dan it-taħriġ huwa importanti ħafna għalhekk eh, nħeġġeġ il-kollegi kollha sabiex eh, jattendu dan huwa bżonn li aħna niżguraw l-ugwaljanza illi bejn nisessi tkun fuq quddiem net tal-ħidma tagħna fil-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna. Issa wasalna għal rapport ta' Brian Hayes valutazzjoni ta' kif il-Baġit Ewropew huwa użat r riforma tas settur pubbliku. L-Onorevoli Zdrojewski. Grazzi ħafna, President. Il-Baġit tal-Unjoni Ewropea bla dubju ta' xejn huwa importanti għas settur pubbliku. Jiena ma nixtieqx illi jitkabbar imma huwa importanti illi l-Baġit tal-Unjoni Ewropea jkun jista' jirreaġixxi għal dak li qed jiġi fl-Unjoni Ewropea fl-2007 f'rapport illi deskriva konsegwenzi potenzjali tar riforma tal-ekonomiji tal-Istati membri, dan ir-rapport kien kritiku issa sitwazzjoni iktar marret tal-lar. Dan ir-rapport qegħdin ngħidu illi s-settur il-setturi pubbliċi huma inkoerenti. Huwa importanti li wieħed jinnota dan il-fatt għax qegħdin nitkellmu fuq koordinazzjoni tal-proġetti u orjentazzjoni mtejba tal-linji ta' politika issa e, eh, sinjura ni riada għal minuta. Grazzi ħafna Brian Hayes fir-rapport tiegħu huwa l-awtur ta' dan ir-rapport fil-fatt u jitlob lill unjoni Ewropea li jkollha eh, iktar parti ċentrali fl-amministrazzjonijiet anki jekk l-Unjoni Ewropea m'għandix kompetenza legali f'dan is-settur ir-rapport juri biċ-ċar kif l-Unjoni Ewropea tuża l-baġit biex eh, tkabbar l-influenza tagħha m'għandix jett eh, illi tagħmel riforma tas settur pubbliku għalhekk l-Unjoni Ewropea tuża l-baġit biex tagħti inċentivi finanzjarji lil dawk il-pajjiżi li jimplementaw ir-riformi u ddeċidiet li tuża 25 biljun euro dan il-baġit fil-baġit futur fuq medda twila ta' żmien. U nafu dawn il-bidliet jiġu aċċettati u rapport jgħid li għandna bżonn nevitaw deċiżjonijiet illi ma jgħinux il-settur pubbliku imma Dawn huma l politiki tal-Unjoni Ewropea jekk nagħtu iktar seta l-Unjoni Ewropea se naraw iktar dawn il-politiċi u għalhekk dan ir-rapport qed eh, jiġi eh, appoġġjat minna. Onorevoli Polczak, grazzi ħafna President jiena votajt favur dan ir-rapport anki jekk naf li r-rwol tagħna huwa li noħolqu sinerġiji u motivazzjoni fost l-istati membri għax huma primarjament responsabbli għall kwalità tal-amministrazzjoni pubblika tagħhom, imma aħna għandna interessi ċari fl-Unjoni Ewropea għandna bżonn inħarsu. Nixtiequ li ċittadini Ewropej jkunu jistgħu jikkomunikaw mal amministrazzjonijiet pubbliċi tagħhom permezz ta' teknoloġija diġitali li government u nixtiequ li ċ-ċittadini jkollhom aċċess għat tarifa għall informazzjoni kollha li għandhom bżonn u li jfittxu permezz ta' teknoloġiji eh, diġitali u li government għandna strument il-politika ta' koeżjoni li jantisa biex tagħmel hekk u tipprova wkoll eh, iżid mal-effettività tal-amministrazzjoni pubblika hawnhekk l-involviment huwa ċara parti l-capacity building l-amministrazzjonijiet pubbliċi dawn huma interessi li huma bżonjużi u kriterju sine qua non biex istat membri jagħmlu l-amministrazzjoni tagħhom aċċessibbli. Mela, r-rapport li jmiss fuq l-lini gwida tal-Unjoni Ewropea u l-mandat tal-invjat speċjali tal-Unjoni Ewropea dwar proporzjoni tal-libertà tal-reliġjon u t-twemmin barra l-Unjoni Ewropea. L-ewwel kellim huwa l-Onorevli Piotrowski. Ir-rapport jitkellem dwar dwar id-drittijiet tal-bnedmin universali u fit-tieni punt l-unjoni ewropea jiddispjaċiha li dan l-aħħar kull ma jmur hemm iżjed eh, każijiet ta' ksur ta' dawn il-libertajiet taħt il-punt 13 aħna nsejħu lill-awtoritajiet ta' pakistan u responsabiltajiet tal-invjat speċjali għandhom jinkludu il-trattament ġust tal-insar ta' kristjani, iżda l-kelma kristjani ma ġietx inkluża fir-rapport. U huma il-grupp reliġjuż li żjed li jiġi qed jiġi persekwitat il-kellim li jmiss. Issa, l-Onorevoli Jurek. Grazzi ħafna dan ir-rapport huwa bbażat fuq l-assunzjoni illi kwota li l-separazzjoni bejn l-Istat u l-Knisja huma l-iżjed importanti kullim kif id-dinja u eh, fl-Unjoni Ewropea din hija ħaġa simplistika u hija falsa fil-Polonja aħna għandna l-awtonomija bejn l-Istat u l-Knisja indipendenza tal-Istat u tal-Knisja ta' knisja tal-autoritajiet ta' knisja u il-prinċipju tal-kooperazzjoni bejn it-tnejn għal-ġid komuni. Luf, eh, dan il-rapport għandu jieħu in konsiderazzjoni, l-autorit tal-rapport għandu jieħu in konsiderazzjoni l-idea tal-separazzjoni bejn l-Istat u l-Knisja kienet il-raġuni ta' ksur ta' dritt tal minidem fil-Franza fil, fil, fil, fil Revoluzjonarju fil-Messiku u m'għandniex u fil-pajjiżi komunisti. M'għandniex għam dawn l-affarijiet fil-liġi l-preċiżjoni tal-lingwa hija importanti ħafna u bekk għandna nkunu kontra l-ideoloġija fejn qed nimmiraw lejn il-lin erdu il-Kristjaniżmu fl-Ewropa. L-Onorevoli Sosniers, Iva, għal li dan ir-rapport jibda bistqarrija falsa. Jiġifieri separazzjoni bejn l-Istat u l-Knisja għat ma smajtu illi għanna il-reġina tal-Renju Unit illi hija l-kap tal-istatu tal-Knisja u anke il-Vatikan. Eh, dan rapport ma jamiex sens. Dan il- eh, għanna kontradizzjoni f'dan il-rapport, meta nitkellmu dwar il-gruppi, nitkellmu dwar il-nisa u il-bnit, meta titkellmu dwar diskriminazzjoni tan nisa inti zit il-kristjani automatikament u għalek għalix qed tagħmel l-istess ħaġa fil-direzzjoni opposta biex irridu nuru li fil- fil-Europa biex turu l-Knisja l-istess għall-organizzazzjoni tan-nisa fl-Europa l Skripek. Grazie ħafna tal-għadik il-karma. President, sorprendenti, 70 sena wara dikrazzjoni ta' drittijiet fundamentali muaddix biżżejjed żmien jidher li biex jingħataw daw drittijiet il kulħadd. M'hemmx din il-libertà ta' espressjoni ta' reliġjon mhux bis għal kristjani ma anke għall minoritajiet oħrajn fil-Vant nafsani, Jiena napprova prova dawn l-istruzzjoni tal-Unjoni Ewropea li jistgħu jgħinu sabiex eh, jappoġġjaw il-libertà tar-reliġjon hawn min jinqatel minħabba twemmin tagħhom u anke jekk ideċidu li jkunu għati ma jemnu f'xejn. Aħna Eh, nitolbu li l-Palestina sabiex eh, tipproteġi l-Asja Bibi u li eh, palissa għada tistaba fil-Pakistan hemm ħafna każijiet oħrajn madwar id-dinja minħabba li jridu anka jiġu ġudikati minħabba twemmin tagħhom għaddej miex ġuri legali. Għanna nkunu vuċi għal libertà tal-reliġjon madwar id-dinja. Grazzi ħafna sta nistgħu nimxu għal rapport l-aħħar rapport, eh, ir-rapport Mattias Urtason issa l-ewwel hija is sinjura Majer. Grazzi ħafna, eh, President, għamna akwiet issa. Jiena nappoġġa il- zero VAT fuq il-prodotti sanitarji. Mara tuża ħafna prodotti sanitarji matul ħajjita. Din xi ħaġa li ma tantx tista' toqqafa u li tiġri kull sena. Anzi kull xar wieħed minn kull għaxar mara fil-Renju Unit ma setax tħallas għat tempo nżur l li jkollha bżonn kull xahar Hemm ħafna stigma u naħseb għalfejn għaliex dan l-avveniment ta' kull xar għad għandu ħafna stigma kontri u għadu misterjuż ħafna għalhekk hemm bżonn li jkun hemm protezzjoni sanitarja bxejn fil- fil-bini pubbliku bħalma għandna il-toilet paper ikonna l-prodotti sanitarji wkoll. Nasza grupa EKR głosowała. Grazzi ħafna, Sur Piotrowski, aħna votajna kontra dan ir-rapport għaliex nemnu illi dan ir-rapport qiegħed e, jirrefletti l-politika ta' tassazzjoni b'mod fals, b'mod ta' diskriminazzjoni. Taħt l-ewwel punt, pereżempju, għandna dikjerazzjoni li tgħid li aħna rridu niġġieldu kontra il-mudell tal-male breadwinner fejn għandhom jiġu eliminati wkoll il-bżonnijiet fiskali meta jkun hemm dħul konġunt. Jidher li fl-opinjoni tagħhom hawnhekk qegħdin eh, niddefendu l-familji Ewropej u għalhekk aħna qegħdin nifutaw kontra dan ir-rapport. Grazzi ħafna jiena votajt kontra dan ir-rapport fuq l-ugwalenza bejn is-sessi u l-politika tat tassazzjoni. Jiena favur il-salarju indaqs ehm, bejn is-sessi, però jiena wkoll favur il-ġilta kontra d diskriminazzjoni u l-inugwaljanza, però l-politika illi e, rapport huwa kontra l-familja u kontra l-prinċipju ta' sussidjarjetà u anke proporzjonalità u ukoll qegħdin jiksru d-drittijiet tan-nisa. Għaliex in-nisa li jkollhom it-tfal u l-familja huwa aktar importanti għalihom minn responsabbiltajiet oħrajn din mhux xi ħaġa naturali. Grazzi. Dan huwa rapport ieħor fuq l-ossessjoni fuq il-ġeneri ta' dan il-Parlament. Hemm ħafna min jgħid illi jekk innaqsu l-obbligi tat-taxxa fuq il-proprjetà u għejjun ieħor u ta' benefiċċju għall-irġiela xi ħallsu t-taxxa. Allura il Kien hemm diskussjoni fil-Kumitat eh, FEM u xi ħadd eh, semma illi hemm ftit wis irġiel dan il-Kumitat u hemm kien hemm dawk li qalu ma tistax timponi l-irġiel li jkunu parti minn Kumitat FAM u issa nobblegaw in-nisa li jixtru l-proprjetà drittijiet ugwali, ifissru drittijiet ugwali, mhux effetti ugwali, jekk l-effetti huma differenti, allura forsi il-ġeneri differenti għandhom predispożizzjonijiet differenti. Jekk ma joġbukomx il-fatti, ovvjament kunu tridu tibdlu dawn il-fatti na votajt kontra. Grazzi ħafna President, Signori. Minkejja l-impen għal ħarsien tad drittijiet tan-nisa jiena ma stajtx nappoġġa dan ir-rapport. Ir-raġuni hija li hija mimli dan ir-rapport huwa mimli bil-ideoloġija xellugija estremista għas kapitu tal-approċċ oġġettiv. Mhux minnu il-rimedju jista' jkun obbligatorju u armonizzat l-armonizzazzjoni tal-sistemi tat-taxxa tal-istati membri u dan ir-rapport mhuwiex oġġettiv mhuwiex bilanċat l-awturi ppreżentaw eh, stampa tal-nisa Ewropej li qed jiġu diskriminati u eh, persekwitati mill-membri eh, l-irġiel tal-familji dan ir-rapport huwa skapitu tan-nisa. Bekk kollegi għalaqna l-aġenda ta' dalodu il-seduta hija sospiża sa' tlieta ta' wara nofsinhar. Grazzi u l-wara nofsinhar tajjeb.